l-agenda tagħna dan huwa il-Kawkasu ta' Tramuntana, mod partikolari il-każ ta' Oleg Orlov. Id-dibattitu se jinfedaħ mis-Sinjura Hawtala. Uh, Chairman, I'd like to... Sur President, nixtieq ngħid li din ir-riżoluzzjoni fuq is-sitwazzjoni fin-naħa ta' fuq tal-Kawkasu, uh, mod partikolari il-każ ta' Oleg Orlov Eh, hija rizoluzzjoni importanti ħafna għal din il-Kamra. Sfortunatament, il-problemi kibru ħafna fin ħata fuq tal-Kawkasus b'ħafna iktar violazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem li għadhom jaffettwaw il-komunitajiet eh, fis-Seċnija, fl-Uċetja, f'Dagestan, f'Nord Ossetja u eh, fil-Barkarja. Il-violenza għadha ma spiċċaċ nhar it-tlieta din il-ġimgħa tal-inqas sitta min-nies inqatlu fuq attakk ehm, li sar eh, fil-Parlament taċ-Ċeċnija f'Grozni, 17-il persuna ġew eh, imweġġa f'ħafna minnhom kienu ċittadini normali ftit qabel eh, nies oħrajn inqatlu u ħafna oħrajn imweġġaw fin-naħta fuq tal-Ossetja. Dawn it-traċedji ehm, ma tantx qed qisam jagħtu każhom, u l-vitmi, eh, il-familja ta' dawn il-vitmi għadhom ma biss jafu x'sar eh, mill-familjari tagħhom li mietu u ma jafux x'sar minnhom. Nuqqas ta' kastigi ħallew li dawn il-komunitajiet, situazzjonijiet korra ħafna. Fl-istess ħin, ir-refuġjati ta' ċeċnija qed jibżgħu um, ehm, mill persekuzzjoni Ħafna nies jisparixxu anke fil-kapital ta' Moska jew San Pietroburgo u dan rajni jissir f'dawn f'din l-aħħar sena. Għaldaqstant issa wasalna fi żmien fejn dan kollu għandu jieqaf il rebbieħ tal-Premju Sakara fis-Sur Orof qiegħed taħt eh, eh, qed jiġi ikkastigat U issa irridu ngħidu daqshekk l-Unjoni Ewropea trid tikkoopera mal-Kunsill tal-Ewropa fir-rigward tal-rapport eh, interessanti li ġie prodott fir-rigward tal-violazzjonijiet li qegħdin isiru ġewwa il-Kawkużu ta' Tramuntana. Grazzi. Grazzi, is-Sinjura Xaki għal minuti. Grazzi President. Illum President Buzek eh, ħabbar ir-rebieħ tal-Premju Sakharov ta' din is-sena dan il-premju juri il-libertà tal-espressjoni u il-libertà li rridu għal-ċittadini kollha fil-pija tad-dinja respons għal eh, premju għal paċi tal-premju Nobel għal paċi intqal li l-libertà miex tadida iżda it-tadid għal libertà huma ħafna u dan japplika wkoll għal dawk in-nies li jiddefendu id-drittijiet tal-miedem fil-Kawkasu tat Tramuntana. Is-sena l-oħra Oleg Orlov, Sergej Kolerev u Ludmilla Alekseva ma setawx jiġbru il-premju tagħhom għaliex il-libertà tagħhom hija medda. L-Unjoni Ewropea tinvesti ħafna fir-relazzjonijiet mar Russja u aħna maqudin permezz tal-Kunsil tal-Ewropa u l-OSCE. Ir-Russja ikkommettiet ruha billi tipproteġi drittijiet tal-bniedem u l-istat ta' dritt Iżda għadna il-bot ħafna minn din is-sitwazzjoni. L-intimidazzjoni ta' ċittadini, soċjetà ċivili hija kbira ħafna. U mem lebda ħilsin tal-espressjoni anka fuq eh, l-internet. Hemm nuqqas ta' ta' dritt u hemm 20,000 każ pendenti fil-Qorti ta' Drittijiet tal-Bnidem Internazzjonali. Ir-Russja għandha dritt li tiġilet it-terrorizmu fil-Kawkasu ta' Tramuntata ta' Tramuntana iżda jekk istat ta' dritt ma jiġix eh, i-protet dan se jaħdem bil-kontra. Ir-Russja trid ehm, turi l-impen tagħha fi rigward ta' drittijiet tal-niedem. Aħna jħazramlu minn kollox biex nkunu ċerti li rappresentanti tal-memorja ikunu hawnhekk preżenti f'dan il-Parlament u wkoll juru il-libertajiet li ċittadini tal-Kawkasus ta' Tramuntana suppost għandhom. Grazzi. Mr. Repo. Grazzi l-Onorevoli Repo. Grazzi President. Jina mħasab ħafna dwar dawn il-beżat li hemm marbuta mad difensuri ta' drittijiet tal-bniedem ġewwa Russja. Aħna il-koll napoġġaw il-Oleg Orlov aħna lilu tajnieh il-premju prestiġjuż ta' Sakharov. L-unika reja tiegħu kien li kien il-vuċi ta' drittijiet tal-bniedem ġewwa Russja. Qegħdin naraw li ksur ta' drittijiet tal-bniedem qegħdin isiru frekwenti wkoll fl-Unjoni Ewropea. Aħna irridu niġġieldu t terrorizmu l-estremizmu b'kull mezzi legali iżda fl-istess waqt dan irid isir permezz ta' stat ta' dritt u l-mezzi li tina soċjetà ċivili. M'hemm bżonn aktar repressjoni fil-Kawkażu tat Tramuntana, bżonn ta' aktar dialogu, aktar rispett għal-liġi u għad-drittijiet tal-bniedem jekk iridu l-ġustizzja mela allura rridu kemm għan u kemm dimensjoni ta' soġġettività, ġifiri dan ifisser niġġieldu l-impunità il-kriminali rdu jiġu ikkundannati u jinstabu ħatja u drittijiet tal-vitmi irridu jiġu mħarsa. Aħna rridu natu appoġġ ġust lil Orlov, aħna dan irridu nżommu ħdejjem f'moħħna. Meta nitkellmu mar-Russja Meta nitkellmu dwar ir-relazzjonijiet bejn Russja u l-Unjoni Ewropea, Russi jridu jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem. Jekk ta' bilħaq trid li tkun imsieħeb tal-Ewropa, l-Ewropa hija favur in-nies. Grazzi, President. Grazzi, issa l-onorevoli Czarnecki. Fizminiet tal-komunizmu meta solidarita u l-potter u il-ġlit għadrittiet tal-bnidem demokrazija kien hemm slogan mem lebda libertà minar solidarjetà. Illum il-ġurnata fid dol ta' dak il qed jiġri fil kawkazu ta' Tramuntana wkoll f'postijiet oħra ġewwa Russja nistgħu ngħidu illi m'hemmx stabilità mingħajr l-istat ta' dritt. Għaldaqstant huwa bil-ħak importanti li aħna nitkellmu dwar dan fl-istess waqt, sinjuri. Aħna ma nistawx nitrattaw ir-relazzjonijiet eh, politiċi u ekonomiċi tagħna mar-Russja bħala xi ħaġa totalment differenti mid-drittijiet tal-bniedem f'dan il-pajjiż. Din hija sistema konġunta. Dawn huma marbuta flimkien Din hija onestà bażika, maħniex nitkellmu dwar illi ntejbu relazzjoni tagħna ma' Russja pajjiż se kbir imma wkoll irridu illi Moska tirrispetta id-drittijiet tal-bniedem anke fir rigward ta' xaħat illi inata il-premju Sakharov għaliex din hija daqqa ta' ħarta għall-Unjoni Ewropea. Grazzi tassew. L-Onorevoli Vergjat għal minuta għal żewġ minuti nofs. Grazzi, Sur President. Jina nishtiq nieħu vantaġġ dan id-diskors tiegħi tal-lum billi najjem kwistjoni dwar ir-raġuni wara l-Premju Sakarov. Nixtieq nirringrazzja l-kollegi f'din il-Kamra tal-li wiġbu talba tiegħi dwar is-sitwazzjoni tas-Sur Orlov. Is-Sur Orlov huwa wieħed mit tliet persuni li jinsabu wara Memorial l-assoċjazzjoni illi aħna li la tajna il-premju Sakarov fis-sena l-oħra. Meta aħna tajnija dan il-premju, aħna konna qegħdin nippremjaw l-impenn ta' dawk illi jitkellmu dwar is-sitwazzjoni fiċ-Ċeċnija. Dan kien simbolu. U dan sar ftit ta' xhur wara l-qtil ta' Sur Mastaranova. Din kienet xi ħaġa li Sur Olof tkellem ħafna kontrija. Aħna nafu illi l-President ta' Ċeċnija kien qed jippersegwita li Sur Olof għaliex ehm, kellu xi ħaġa kontrija U f'jannar 2010 Sur Orlov ġi kundannat. U anke Memorial ġi kundannat. Aħna medna xej fis-6 ta' Lulju Sur Orlov għal darba stabħati. U issa qed jiffaċċja tliet snin ħabs. Meta aħna tajnijom il-premju Sakarov, aħna provajna natu ġieħ il-nisa l l qegħdin jiġġieldu favur drittijiet tal-bniedem Aħna poġġejnihom taħt il-protezzjoni tagħna. Issa xi ngħidu dwar dawk li jaqbżu drittijiet tal-bniedem fir-Russja fi ċeċnija minna għal progress huwa dialogu bejn l-Unjoni Ewropea u Russja biex nizgullaw il-dritt tal-bniedem fl-aħħar ikunu imħarsa fil kawkazu tat Tramuntana dan nistgħu nittoleraw mingħajr ma ngħidu xejn ilu diġa sena wara l-til tas-sur Mistaranova ma kien hemm l-ebda prosekuzzjoni kriminali li ġew ġiet miftuħa. Aħna nistgħu nittoleraw dan nis li jisparixxu mingħajr ma jkun hemm l-ebda rispons ġudizzjarju. Jiena nixtieq nistaqsi x'inhu il-punt tal-azzjonijiet tagħna plenarja u plenarja aħna nakkużaw il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem iżda dan ma jevitax biex il-Komissjoni tagħmel dialogu li suppost huma kostruttivi u tgħidilna li qed isir progress iżda maħniex nagħmlu progress fi rigward ta' drittijiet tal-bniedem tal-ġustizzja. Meta ser nifqu? għanna spiss nitkellmu dwar dawn il-valuri imma spiss ukoll ninjorawhom forsi nkunu aktar kredibli jekk il laqgħat tagħna ma jkunux fl-aħħar tal-ħamis wara nofsinhar e, u jkun hawn aktar nies preżenti fid-dibattitu. Grazzi, Onorevoli Verget. Issa l-Onorevoli Posselt. Grazzi, President. Il-Kawkazu ta' Tramuntana kien wieħed mill-vittmi tal- politika terroristika kienet waħda wkoll mill-żoni fejn il-reġim ta' Stalin għamel attentat ta' ġenoċidju kien hemm żewġ gwerer brutali u ġenoċidju tal-poplu ċeċen mod partikolari. L-lum nistgħu ngħidu dan ir-reġjun huwa reġjun fejn m'għandniex reġim kattiv bħal dak ta' Sur Kadirov dan il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem serji, imma kull tip ta' terrorizmu hija xi ħaġa li aħna nikkundannawha dawn ir-reġim għandhom xejn x'jaqsmu mal-istat ta' dritt u mad-demokrazija. Jiena jkolli ngħid li biex nerbu din is-sitwazzjoni aħna neħtieġu kooperazzjoni l-ewwel net, kooperazzjoni mill-qrib bejn l-Unjoni Ewropea bejn il-Kunsill tal-Ewropa u l-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem u l-Unjoni Ewropea Organizzazzjoni ta' Dritt tal-Bniedem li huma attivi f'dan ir-reġjun dawk illi kienu mirati mill-awtoritajiet Russi. Dinja kwistjoni ewlenija lina dak għandu xaqsam Mr. Orlov u memorji l-ewel net u ma jriċinata fastidju l-ewel net. Iżda, imbat, aħna rridu nappoġġaw, nappoġġaw bisħieħ għalix u għet jgħamil bieċa xogħol tajba ħafna favur id-drittijiet tal-bniedem. Għal daqstant, aħna rridu nżommu miegħu u għajn emmek biex jiddefendi n-nis tal kawgozu ta' tramuntana, aħna dan namluħ għalihom u anke Senjura Stembirova li kienet ħabiba tiegħu l-kollega tiegħu li ġiet maqtula, ħafna minna kienu jafuha personalment dan huwa importanti li jkun hemm investigazzjoni naraw x'ġara frabta ma' dan il-qtil dan huwa dak li rridu nagħmlu fir rigward tal-Kawkasu ta' Tramuntana rridu niżguraw illi drittijiet tal-bnedem jiġu mħarsa u l-istat ta' dritt ikun infurzat. Grazzi Onorevoli Posselt issa fisem il-gruppi politiċi l-Onorevoli Valeza. Fisem il-PPE. Grazzi ta' sew, President. Ftit ta' żmien ilu, Oleg Orlov qal li l-ikbar problema fil kawkażu ta' Tramuntana kienet illi l-politiċi kienu qed jinjoraw l-iktar aspett importanti, iġifieri drittijiet tal-bniedem. Dan joħloq nuqqas ta' stabilità fil-qada tal-Kawkasu tat Tramuntana, iżid il-konflitti u jdaħħal aktar appoġġ għat-terroristi. L-attivisti ta' dritt tal-bniedem bħal Memorial jistħu ilhom appoġġ dan għaliex huma meħtieġa biex jagħtu jiprovdu għal soċjetà stabbli u ħilsa huma meħtieġa wkoll biex tinħoloq l istabbilità fir-reġjun. Għal daqstant huma jistoqilhom l-appoġġ tagħna u aħna fl-istess waqt irridu nikkritikaw kull tip ta' żvilupp negattiv. Aħna rridu nitkellmu favur dawk illi jinħatfu u dawk illi jsofru minħabba dan. L-Onorevoli Mirski għall-SND. Grazzi. in riżoluzzjoni aħna ngħidu biċċar li dritt tal-bniedem fil-Kawkasu ta' Tramuntana reġu garantiti. Jina dal-pajjiż nafu sew għaliex kont hemmhekk fuq f'aktar minn okkażjoni waħda iżda fl-istess waqt. Nixtieq ngħid illi diskrizzjoni ta' difensur ta' drittijiet tal-bniedem ma jagħtix dritt isurorov biex jakkuża lill-Presidenza tar-Repubblika Ċeċena Jekk isur Orov jaħseb li l-Premju Sakaraf huwa mandat biex jagħmel dawn it-tip ta' akkużi u għandu żball il-Parlament Ewropew ma jrid ikollu rwol ta' avukat ta' Sur Orlov. U jrid jipprovdi drittijiet tiegħu quddiem orti, jekk mhux fir-Russja forsi quddiem orti Ewropea aħna m'għandniex dritt hawnhekk f'intilwima li naħa jew oħra. Kull naħa trid tiddefendi li l-annifisa u jien nixtieq nagħti pari li Sorolov biex jaħsibha darbtejn qabel jitkellem. L-Onorevoli Bilen. Grazzi tassew, President, naħseb li huwa paradoss illi fjum fejn aħna minna d-deċiżjoni aħarija dwar eh, il-premju Sakarov għal 2010 aħna s għedin nitkellmu dwar wieħed mir-rebbieħa tas-sena l-oħra. Nishtin fakkarkom l-surolo flimkien ma membri oħra ta' laqda memorial xafew il-premju sena l-oħra. Huwa irċevi għaliex iġġielet favur il-verità dwar ir-reati russi illi kien hemm ġewwa ċeċnija. Illum qegħdin nitkellmu dwar it-batija tiegħu. Batija li huwa sofra għaliex għandu kuraġġ kien qalbini biex jistaqsi mistoqsijiet dwar il mew ta' Natalja Stirnova illi kienet il-mexxejja ta' Memorial ġewwa Ċeċnija. Wieħed Irid jiftakar illi ġi suġġerit li ma kienx ikun possibbli biex isiru dawn l-azzjonijiet mela l-appost tal-Kremlin għal daqstant nixin appella l-Komissjoni l-Kunsil biex huma jagħmlu pressjoni fuq il-President Medvedev biex huwa jkun jista' jwaqqaf kull tip ta' azzjonijiet negattivi bħal dawn ġewwa iċ-Ċeċnija. Issa l-Onorevoli Bazesku għal darbohra. Il-Repubblika tal-Kawkasu tat Tramuntana hija xena ta' atti ta' terrorizmu kważi kuljum dan l-attak ta' din il-ġimgħa kontra l-Parlament ta' ċeċnija juri illi insurġenza Islamika qiegħda tpoġġi feriklu reġun kollu 15-il sena wara li eh, faqqaw il-gwerer ta' ċeċnija hemm 80,000 persuna illi għadhom mitlufa. Id-destin tal-attivisti dwar id-drittijiet tal-bniedem hija ħaġa ta' tħassib kif ukoll sentenzi arbitrarji u ħtif Il-każ ta' Oleg Orlov huwa wieħed minn ħafna prosekuzzjoni kriminali li nbdew mingħajr bażi legali soda u qed jirriskja tliet snin il-ħabs wara li akkuża il-President ta' ċeċnija fl-involviment tiegħu fil-qtil ta' Natalia fl-2009. Nixtieq ngħid illi sissa ma kienx hemm progress war dan u għalhekk kien hemm l-awtoritajiet federali rridu jieħdu passi ulterjuri biex jiggarantixxu investigazzjoni ġusta. Dan jinkludi il-każ tal-membri ta' Memorial, l-Onorevoli Korhora. Il-Kawkasu ta' Tramuntana aħna nafuh minħabba l-violenza ġewwa Ċeċnija. U issa l-konflitt Edin naraw ġewwa Dagestan u l u wkoll. Il-ġlida kontra terrorizmu wassar ħafna persuni illi intilfu l-organizzazzjoni ta' dritt tal-bniedem aħna irridu niddefenduha l-organizzazzjoni memorja li xkella rwol ewlieni. Oleg Orlov ħadem dwar dawn il-kwistjonijiet hemmhekk u issa huwa qed jiġi meddet. Anna Politowskaja u kol ħadmet għad-dritti, favuri dritti tal-bniedem ġewwa ċeċnija. Natalia Estemivora u kol ġildet kontra l-violenza illi etnaraw fi ċeċnija. Kemm ser idumu għaddejjin dawn il-qtil l-Unjoni Ewropea ta' bil-ħaq trid tagħmel xi ħaġa dwar dan. L-Onorevoli Sonics, grazzi ta' sewina nixtieq nibda billi nirranġa dak li ntqal minant kollega l-informazzjoni illi l-membri ta' memorja ma setawx jiġu jiġbru il-premju u ma kienu hawnhekk kienu n-nisa nibsin labjat li ma setawx jitilqu minn Kuba. Ir-rapport li ġimħejjem il-Kunsil tal-Ewropa jagħti informazzjoni dwar aktar ksur ta' drittijiet tal-bniedem ġewwa l kawkazu ta' Tramuntana. L-awtoritajiet jgħidu illi huma qegħdin jagħmlu sforzi biex joħolqu l-istabilità. Iżda hemm nuqqas ta' stat ta' dritt. Din hija problema għal stabilizzazzjoni fil-pajjiż. il-nis tal-post edin jiġu edin ikunu soġġetti ta' violenza u tortura. Hemm investigazzjonijiet marbuta mal-ksur ta' dritti tal-bnidem issa dan ma jwaslu għal imkien. Spiss min jagħmel il-reati ma jiġi kastigat. Dan ifisser li n-nies ma jafdawx l-infurzar tal-liġi fil-pajjiż għalhekk aħna Irdu namlu l-almu tagħna biex namlu monitoraġġ ta' sitwazzjoni fil-Kawkażu ta' Tramuntana, irdu niżguraw l-istat ta' dritt u nappoġġaw inizjattivi ċivili u demokratiċi biex inwafqu in-nuqqas tal-istat ta' dritt fir-reġjun. Grazzi ħafna. U issa nkomplu għal proċedura KHDI u qed nara l-sur Nikolasic li jixtieq jitkellem jekk jogħġbok. Dziękuję pan predsedajúci. Grazzi, President, kollegi. Jena naħseb li l-ikbar problema fil-Kawkasu ta' Tramuntana hija n-negliġenza tal-pija tad-dinja l-tkasbir ta' drittijiet tal-bniedem dan it-kasbir qed iwaslu nuqqas ta' stabilizzazzjoni fir-reġun, qed naqsu wkoll il-possibilità li jkun hemm titjib ta' sitwazzjoni u li jkun hemm motivazzjoni lejn ħadd terroristi il-mexxej temmek mhux qed eh, jirrispetta l leġizlazzjoni l-ebda liġi u laqqas jirrispetta d-drittijiet tal-bniedem. Mhux possibbli li l-pubbliku jkun marra dwar l-affarijiet u laqqas impossibilità ta' konsultazzjoni. Membru ta' Memorial Oleg Orlov rrid ibiddel din is-sitwazzjoni u x'ġara l-qada waslet biex dak li jkun ma jkunx jista' jtejjeb is-sitwazzjoni. Għal daqstant, il-ċittadini fil-Federazzjoni Russa għandhom ikunu marfa sawta ta' dak li qed jiġri fil-Kawkażu ta' Tramuntana. Grazzi, Sassur, Signora Kretu. Grazzi President, jienu kol nishtiq nisprimi solidarieta tijaj ma Oleg Orlov u ma Memorial li s-sena li għaddit nataw il-premju Sakharov mill-Parlament Ewropew. Il-kundanna tijaw minħabba kallunja kontra l-President ta' ċeċnija u dan din is-sentenza l-ġdida hija sensiela ta' persekuzzjonijiet kontra difensuri ta' drittijiet tal-bniedem. U l-iktar waħda li terrabjana hija l tressiqu dim il-qorti ta' Estimarova li kienet difensur ta' drittijiet tal-bniedem. Qed ikun hemm tkasbir ta' drittijiet tal-bniedem u dawn qed jiġu ġustifikata minħabba ħtieġa li hemm biex niġġieldu biex jiġġieldu terrorizmu. Hemm til terribbli u qed ikun hemm sitwazzjonijiet li jridu jiġu spjegati minħa tal-awtoritajiet Russi. Grazzi. Issa sur Kolicek, jekk jogħġbu. Grazzi, President. Jiena nixtieq nitkellem dwar kif huwa possibbli li niqpaw nitkellmu darba wara l-oħra dwar id-drittijiet tal-bniedem u ninjuraw għal kollox il-qofol, l-ikbar problema, l ruq tal-problema tal-Kawkazu ta' Tramuntana. U dan xinu huwa fatt li hemm il-persuna li tiġu minn barra tikollhom taħriġ u għanijiet ċari u tikompli jagħmlu interferenza ma' din is-sitwazzjoni. Il-Mohabits huma nies li huma finanzjati mill-istess forzi li hemm ta' gruppi terroristiċi. Sinjuri, f'din riżoluzzjoni l-qofol tal-kwistjoni hija għala il-drittijiet tal-bniedem qed jiġu imkasbra fil-Kawkażu tat Tramuntana din is-sitwazzjoni ma tinsabx fi rezoluzzjoni u għalhekk irridu nkomplu nħarsu drittijiet tal-bniedem iżda rridu kondizzjonijiet biex dan nagħmluh. Jekk minħabba appoġġ finanzjarji għall-organizzazzjoni tonem u hemm dan l-appoġġ eh, finanzjarju m'hemm xejn nistgħu nagħmlu nibqgħu nħallu l-affarijiet barra mir-riżoluzzjoni. Grazzi s-sassur Signora Gomaċ. Nirrispetta din ir-riżoluzzjoni li hija appoġġata mill-grupp politiku tiegħi u edha sejjaħ biex ikun emmazzjoni ta' appoġġ għal rebbieħ tas premju Seharov Oleg Orlov u dawk li umu u jitkellmu favuri drittijiet tal-bniedem. Jiena fil-grupp tiegħi ma nħossniex riflessa mill-kliem ta' Sur Milski li tkellem ftit ilu u kritika l sur Oleg Orlov għaliex ma setax juża l-kapacità tiegħu bħala difensur ta' drittijiet tal-bniedem biex jitkellem kontra Sur Kalderov. Kwalinkwa demokratiku ta' rispett jaf li ma jridx ikun difensur ta' dritti tal-bniedem jew rebbieħ ta' Premju Sakarov biex ikollok id-dritt demokratiku li tikkritika kwalinkwa kap ta' stat jew ta' gvern. Jiena nixtieq nuża din l-opportunità, Sur President, biex nappoġġa dak li għal il-kollega tijaj biex ikunem eh, risposta minnaħat tal-Parlament Ewropew jew mis-Sinjura Ashton u eh, wassina dwar is-sitwazzjoni li hemm f'dan ir-reġun u talab li jkun hemm intervent minnaħat tagħna biex l-awtoritajiet tal-Marok ma jarrestawx il-nies tas-Sahara li huma medda. Aħna qed nitkellmu dwar il-Kawkasu ta' fuq, Sinjura, jgħid il-President. Issa l-rappresentanta tal-Kommissjoni. Fur rigward il-situazzjoni ta' dritti tal-bniedem tal-Kawkasu ta' Tramuntana, nafu li kienem violenza u klima ta' impunità hemmhekk iżda anki fil-Taġistan u anki fil-Nguxezja. Nar it-tnejn, nar it-tlieta, f'Grozni kien hemm tifkira ħarija li din is-sitwazzjoni għadha volatili ħafna u għadha perikoluża. Anki l-Viċi President Ashton ikkundannat dan l-attak u stqarret li fl-ebda ċirkostanza ma jistgħu jiġġudifikaw l-użu tal-vjolenza terroristika u tal-attakki suwiċidi. Sur President nixtieq nieħu din l-opportunità biex nesprimi il-solidarjetà tiegħi lill-familji tal-vitmi għal dawk in-nies li qed jaqdu dmirhom qed ikun hemm attakki li qed ikomplu fil-Kawkasu ta' Tramuntana u xorta waħda qed ikun hemm attakki fuq il-ġurnalisti, fuq id-difensuri ta' dritti tal-bniedem u rarament dawk li huma ħatjen jitrasfuq dim il-liġi. Rridu li nejnu l dawk li jkomplu u nfaħru li dawk in-nies li jkomplu f'dawn ix-xogħol f'dan l-ambjent. Il-ġurnalisti qed jaffaċċaw violenza, fastidi u intimidazzjoni. Il-każi kontra Eleg Orlov, il-kap tal-Memorial u anki tal-grupp Helsinki, il-Sinjura Ludmilla Alexexia, tiġi kundannata din is-sitwazzjoni. Is-sur Kolorov tkellem dwar l-attakk fuq Natalia Stimarova li ġi individwat iżda ma tresqitx qudiem il-qorti. Issa naraw mill-qrib x-tizri dwar it-tieni proċedura legali li hemm kontra Oleg Orlov. Rridu wkoll neħdmu flimkien mal-OSCE u mal konsil tal-Ewropa u l-President kellem propju dwar kwistjonijiet ma' Russja. Rridu naraw li jkun hemm appoġġ ma' sitwazzjoni ġudizzjara tar-Russja, rridu jkun hemm kooperazzjoni wkoll mal-amministrazzjoni tal-President u tal konsil tal-Ewropa. L-Unjoni Ewropea ta' tivalura l-din l-opportunità li għanda biex titkellem ma' l-autoritajiet russi u nilqaw koll. l-attitudni miftuħa li ħassu l-Medvedev ma' l-Unjoni Ewropea fuq dawn il-kwistjonijiet. Anki l-konsultazzjonijiet fuq il-level tal-esperti dwar id-drittijiet tal-bniedem hija opportunità biex nitkellmu dwar dawn id-diskussjonijiet. Grazzi, Kummissarju. Issa, dibattitu tal-Kawkasu ta' Tramontana jala u nistaw inkomplu għal votazzjonijiet. Għan votaw l-ewwel fuq sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni fuq il-gumbramenti sforzati fi Zimbabwe. Naddi riżoluzzjoni kollha kemm hija votazzjoni dok li huma favur, kontra, astenzjonijiet. Adottata.